So I. Oh, so So, Catherine. Mela, Catherine, ħanajt dan li ġej eh, bil-mikrofonu mixħawl. Aħna ħan diskutewa waqt il-koordinaturi eh, zjettart, ma jekk inti rapporter fuq il-rapport leġislativ, jekk tgħinek li jkollok l-assistent bil-edaħdejk waqt li tagħmel skambju ta' opinjonijiet fuq l-emendi, eh, m'għandux ikun hemm problema għandna nirnexxielna. Ma nafx hekk hux aħjar mina jekk tagħmilix minn hawnhekk jew inkella minn isfel jew imma marriċ nibda xejra li kull min jitkellem mbagħad ikollu l assistenta x'inkella inkella ħan nispiċċaw nħawdu ħafna xin nsiba li tħawwadni. Għalek, verament tista' tgħinni, grazzi. So the item on the agenda is the Mela l-punt li jmiss fuq l agenda tagħna huwa ir-rapport minn Catherine Steiler fuq l-apparat li jaħraq il-gassijiet il-vitamir li juża l-gas. E, dan huwa rapport li fih e, mitej u wieħed emenda minn Catherine Steiler u il-Kummissjoni l edawe Catherine Steiler, naddi l-kelma lilek. Grazzi ħafna, Signora President, u grazzi li kollegi tal-li għamlu sforz u edin prezenti għawek. Meta ħanna nskelmu dwar it-tamilju zal gas naħsbu dwar il-geezers, per eżempju, imma il-gas ikopri ħafna affarijiet bħal kuker żar, għal geezers kbar. Hemm 470 miljun unità eh, u 30 miljun jimbjaw annwalment Um, dan l-apparat eh, jinvolvi eh, spare parts ta' 1.7 biljun fis-sena u l-apparat innifsu ta' 40 biljun euro fis-sena. L-intenzjoni hija li nieħdu post id-direttiva 142 tal-2009 rridu nassiguraw li kunem il-movement ħieles ta' dawn it-tip ta' tamir hija maħsuba biex ikunem twettiq tal-su intern u tarmonizza il-kondizjonijiet tas-swieq. Jiena konvinta li il-bidla hija konformi mal-impenn ġenerali tal-Parlament Ewropew biex ikonna regolamentazzjoni aħjar u nisimplifikaw l-ambjent regolatorju. Il-regolament huwa ibbażat fuq mi l-artiklu 114 ta' trattat u jrid jassigura l-funzjonament kif suppost fis-suq intern tal-tamir li jużaw il-gas. Et proponi regoli ċari li ħajġu applikabli mod uniformi bl-istess mod fl-Unjoni kollha kemm mod partikolari il-rekwiziti essenzjali mandatorji kif ukoll il-proċeduri eh, li jiġu permessi mill-manifatturi li jkunu l-istess fl-Stati membri kollha. L-istess japplika għad dispożizzjonijiet li daħlu mill-allinjament tal-deċiżjoni NLF. U din twetta il- Prinċipji ġenerali u dispożizzjoni ta' referenza li jinsabu fil-leġislazzjoni Ewropea trid tindirizza l-problemi ġenerali billi neħħu l-inkonsistenzi fil-leġislazzjoni settorjali u ta' sigura applikazzjoni kif suppost u li kunem em, koordinazzjoni bejn l-autoritajiet. Dal-ħodu smajna stess minant il-president tana fuq il-tamir ta' protezzjoni u dan ġi allinjat mal-NLF għall-istess raġuni. L-Istati membri sissa ma kellhomx flessibilità fuq trasposizzjoni ta' direttiva fil-liġi nazzjonali u l-għażla tal-leġislazzjoni issa jom il-possibilità li jgħażlu jekk jemmorrux għal direttiva jew kella xi ħaġa oħra. U dan jista' jwassal għal livelli differenti ta' eh, ħarsin ta' sigurtà milli u jista' jkun hemm distruzzjoni tal-suq internu dan ġi identifikat bħala problema fid-direttiva tal-2009 u it-tamir li juża l-gas il-proposta probabilment mhux ħad tiġi adottata fil-ħin għalhekk hemm bżonn regoli ta' sorveljanza taħt kapitlu ġdid. Erba' a. U dan imur skont il-lat ta' suq waħdin li jagħti aktar fiduċja tal-konsumaturi fwissu u l-importanza li jkun hemm sorveljanza tas-suq hija konsistenti mal-politika tal-enerġija għaliex ma taffettwax l-applikazzjoni eh, tal leġiżlazzjoni fl-effiċenza enerġetika u l-enerġija rinnovabbli. Din l-evaluazzjoni tal-impatt enfasizza li minkejja il-funzjonament tal-direttiva tal-142 tal-2009 kien hemm ċertu punti li kellhom bżonn bidla. Mingħajr ma bidlu l-ambitu issa u dan huwa marbut ma' semplifikazzjoni tal-regolament tal-fittings u li ċaraw li għallinja dispozizjonijiet eżistenti jena nemmen li tekst propost fil-fat jindirizza ħafna minn dawn il-kustjonijiet u qed joffri ħafna mendi biex issaħħa is-sigurtà tal-konsumaturi rridu nikkonsidraw ukoll eh, ċertu elementi biex nevitaw li kunem l-avvelenar tan-nies permezz tad-diossidu mill-monossidu tal-karbonju. Fuq id-direttiva 142 eh, il-fittings mandomx il-marka CE, imma aħna nemnu li l-fittings għandhom eh, jikkonformaw ma' rekwiziti għalix dawn jinnutużaw eh, biex jew jikunu f'parti ta' tamir, jew nkella biċċa biċċa jkunu l-tamir kollu kemmu emżon li l-manifatturi jifmu l-obligi tagħhom għalhekk aħna naħsbu li huwa ġustifikat li dan l-spare parts ikollhom ukoll il-marka CE. Din hija xi ħaġa li ranġajnija fit-tekst kollu kemmu. Palma qalet il-President ukoll Iva, hemm numru ta' emendi, mija u wieħed emenda. U il-kreazzjoni eh, ta' konformità għandha tingħata wkoll and I hope that colleagues will take an interest and I look forward. Jina l estajt il rapport tijaj un tama li eh, il-kollegi tijaj kunu interessati f'dak li jettu jiprezentaw emendjuma. Issa nad il kelma l-Sur Bolsoj. Thank you, Andres. Vielen Dank, Frau Vorsitzende, Frau Kollegin Steiler. Zunächst mal möchte ich Ihnen auch im Namen meines Kollegen Grazie, Signor President, il-kollega, Signora Steiler. Jina għet nirrapprezenta l-Onorevoli eh, Buzol, Buzoj li ilu jaħdem fuq dan il-rapport sissa. Hemm serje ta' dispożizzjonijiet hawnhekk li aħna kontenti dwarhom fil-grupp tagħna għall-inqas sur Buzoj jekk għalli. Aħna nilqgħu il-fatt ukoll li ndimma m'għadix direttiva imma tkun regolament. Għalek, mod ġenerali, aħna kontenti ħafna bija. Għalek, nishtiq nirringrazzjak minn qalbi għal-ħidma tijak. Dan huwa rapport blanċat ħafna. L-interessi tal-konsumaturi ġew konsidrati mod indaqs. Ma dawk ta', ta dawk li manifatturaw it-tamir. Ovvjament dan it-tamir irrid ikun jista' jaħdem mingħajr ma jeħelu jew jieqaf sabiex l-utenti kun jistaw saħnu d-djar taħħom, etc. U mod partikolari e, ma jridx ikun hemm emissjonijiet ta' diossidu tal-karbonju ma anka l-monossidu tal-karbonju rridu nqogħdu attenti għalih. Dwar il-monossidu tal-karbonju, l-emendi 10, 11, 12, 13, 9, 14, 6 u xifti toħrajn u koll forsi rridu natu daqqatajn aktar mill-viċin għal daw l-emendi, forsi nissuġġerixxu anka xi formulazzjoni minn ġdid, imma dan nagħmlu iżjed tard, grazzi. For the ECR Dan Dalton. Grazzi ħafna sa eh, fisem li CR nixtieq ngħaddi l-kelma lil Dan Dalton. Iva jina għadni qed eh, nifamiljarizza ruħi ma' din il-proposta għax għadni kif rajta minna ħata li sijar aħna nappoġġaw il-pakket ġenerali sabiex nallinjaw daw leġizlazzjonijiet oħra mal-qafas leġizlattiv il-ġdid, ħankunu qegħdin naqsu il-piżijiet u approċ komuni jista' jtejjeb il-rikonoxximent tal-standards u il-firxa ta' tamir għawek hemm ħafna minnhom hemm dawk kummerċali kbar u anka dawk żgħar u rridu nindunaw li l-utenti għandhom kapaċità differenti biex jassorbu il-pis regolatorju. Issa dwar il-proposta tar rapporter Aħna naqblu ma' numru minn titjib li għamlet il-rapporter biex tirrifletti aħjar dan l-qafas leġislativ il-ġdid, ġvi aħna nappoġġaw l-ambitu. Issa, ħaġa waħda ta' tħassib hija dwar servicing li għanda sir biss minn persuna kwalifikata, jina nista nifimma di għal tamir ikbar, imma għanna l-fejn li tkunet ekk għal apparat vera zaħir, għaliex ħafna drabi s-service ħajspiċċa jiswa iżjed mit-tamir innifsu. Jekk qed niskelmu fuq pereżempju eh, spiritira tal-gas. Eh, ħafna drabi huwa irħas li wieħed jarmi eh, il-tamir mill-li qot u jixri oħra mill-li qot jirranġa. Għalek, naħseb li jemżon li nkunu konxi ta' dan u anka diskussjoni fuq ċertifikati tal-parts eh, għawek ma naqblux mal-Kommissjoni aħna naħsbu li ħankunu qegħdin nintroduċu pisa amministrattiv zejjed. Issa dwar il-proposta tar rapporter dwar il-marka ċeqe, din jiex ħagġa ħaġa rridu narawha faktar dettal, aħna nafu li kultant il-marka ċeqe hija applikata anke meta mefmejn m'hemmx bżonna. Għalhekk irridu nassiguraw li hemm bżonna u ħan aktar fid-dettall. Issa dwar il-numru kbir ta' emendi, partikolarment dwar il-monossodu tal-karbonju, mod ġenerali aħna nappoġġaw għal xi sigurtà importanti ħafna, imma hemm kwistjonijiet oħra wkoll. U ma rridux ninjorawhom. Grazzi. For the Aldi Group, Dita Sharansova. Fisem il-grupp Alde Dita Sharansova. Iva aħna nilqaw il-ħidma ta' Catherine fuq dan il-file Dan huwa fajl tekniku għalhekk nixtieq inqajjem xi żewġ mistoqsijiet dwar l-emendi proposti. L-ewwel net fuq l-emendi li għandu x'aqsmu l-monossidu tal-karbonju jibdew eh, fl-emenda 11, u mbagħad 129, u mbagħad jibqa' żejjer fil-tekst. Jiena naqbel mal-prinċipju irridu nassiguraw li ċ-ċittadini huma eh, konxi ta' din il-problema. Il-avvelenament mill-monossidu tal-karbonju anka jekk huwa periklu kbir mhuwiex l-unika tħassib meta tkun qed tuża tamir tal-gas fid-dar għalhekk ma rridux ninsew kwistjonijiet oħra. U ma rridux neħu xi ħaġa mill-lingwaġġ eh, li għandna bħalissa. U peress li dan huwa tekst legali, forsi ma jkunniex għalfejn namlu referenza e, fl-emenda 12 għaliex eh, l-avvelenament tal-monossidu tal-karbonju mhuwiex il-kawża ewlenija tal-fatilitajiet li għandu x'jaqsma tammir li juża l-gas. U jina nassumi li dan huwa minnu għaliex jiena ma smajt dwar l-ebda esplużjoni riċenti tal-gas Ma nafx din forsi mhux aħjar li tkun ikun hemm xi manwal għal konsumaturi minn flok noqogħdu nagħmluha fit text Imma tifmuni ħażin, jina naqbel 100% ma l-idea tijak u qed nistaqsi biss kif nistgħu ninkluduha bl-aħjar mod fit text It-tieni punt. Il-rapporter deċida li neħħi il-bżon ta' sqarrija eh, ta' konformità fuq il-parts individwali U minn flok dan li jkunem il-marka ċe fuq kull bicċa u li tkun konformi jina din l-idea ġobni nepoġġa bisħieħ għalix b'dan il-mod il-kumpanija għandhom inqas burokrazija xie għamlu mlew. Iżda l-artiklu 7 paragrafu 5 u 6 bżon li dawn japplikaw li kunem il-marka ċe fuq il-fittings fuq il-parts Iva wa minnu li tamir eh, li varja minn spiritira zaħira li toqgħod fidejk għal eh, geyser li jaħdem bil-gas. U mhux dejjem faċli li wieħed jimmarka il-ċeqe fuq kollox, għalhekk forsi f'dak il-każ minn flok noqogħdu nagħmlu il-marka ċeqe fuq kull biċċa E, nistaw namluha fuq il-kaxxa għaliex f'dak il-każ dikjerazzjoni waħda hija biżejjed ta' ħafna partijiet. Tistgħu tikkonfermaw li anka intom tifhmu bl-istess mod fl-artiklu 7 kif ukoll brabta mal emendi għal artiklu 19? U parti hekk, apparti mill nitlob din il-konferma jien għadni minix ċerta dwar l-amenda 20 għandna bżonn il-marka ċeqe fuq dawk il-partijiet li mhumiex maħsuba għal konsumaturi privati imma li huma parti minn prodott eh, komplut li għandu il-marka ċeqe fih nifsu u nixtieq li nkunna fil komissjoni kummissjoni t tajt fuq dan. Mela, malar malajr issa għaddi xi punti oħra l-emenda l-emenda 28 dwar il-proċess ta' evalwazzjoni il marsibx li hemm għalfejn qogħdu ngħidulhom kif għandu jagħmluh dan il-proċess. L-emenda 55 l-iskadenzi biex wieħed jibgħat l-informazzjoni iva naqbel mat-tieni waħda, imma m'iniex daqshekk konvinta fuq l-ewwel waħda għalhekk jekk forsi tistgħu tagħtuni kjarifika napprezza lanqas imma mhux l-aħħar mhux inqas emenda 131 jiena personalment mhux qed nara għalfejn irridu noqgħod għandi noqgħod inġib il xi ħadd inaddaf fl ispiriti tiegħi għalhekk jiena nixtieq li din l-emenda naħħuha. u nixtieq nara l-files tekniċi wkoll kemm jista' jkun malar grazzi. Thank you very much. Uh, Jens Nilsson, if you wanted to make some comments. Mela se il kelma lil Jens Nilsson. Grazzi ħafna. Mela, punt tekniku ħafna. Hemm ċertu mistoqsijiet li li lura eh, fil-kapitali forsi għax m'għandniex għarfien twardan, ma nafx imma nara li rapporter mhux qed tismani. Rapporter. Mela, kontet najt, għandi mistoqsija li għandha xtaqsam forsi ma l-fat li jena ma tantx nifhem. Hemm numru ta' tamir li forsi jaħdem permezz ta' soluzzjonijiet tekniċi li forsi jistgħu jsiru fid-dar Għalek nixin kun naf jekk hemmx differenza bejn it-tipi differenti ta' gas li jintużaw. Ġifieri hija mistoqsija minn persuna li mhix teknika f'dan il-qasam. Grazzi. Did the commission want? Kummissjoni xtaqgħet titkellem? The report. Uh, thank you. So, uh... Grazzi ħafna, Mela. Aħna nixtiequ nirringrazzjawk għal rapport Din hija kontribuzzjoni tajba biex intejbu il-tekst tar-regolament u fil-prattika aħna għandna biss suġġeriment wieħed x'namlu. E, u dan li għandu xaqsam mal-emenda 121 u din hija ir-referenza għall-atti ta' implementazzjoni li għandu xaqsam mal-tamir konformi li jekk dan ġivri li wieħed jippreveni riskju għas saħħa u l-sigurtà hija xi ħaġa li għandna nżiduha. Dawn huma mbagħad għandna xi ftit suġġerimenti żgħar tal-lingwaġġ nixtieq nsuġġerixxu. Imma nistgħu nagħmluhom iżjed tard mod partikolari anke għal dak li huwa l-monossidu tal-karbonju. Biex nerġgħu nfasslu din il-parti b'tali mod li ma nkunux qegħdin nissuġġerixxu li dan huwa l-unika riskju, Imma għal-kumplament, aħna kontenti ħafna bir-rapport u l-emendi li ġew proposti. Grazzi ħafna. U jekk ti permettu li skużani, għanna u koll referenza għal partijiet għal fittings tal konsumaturi imma minn perspettiva teknika, ġviri l-fittings għandhom ikunu parti mill-tamir. Daw ma, jind, ma, jind, ma jimbijawx għal-jom l-konsumaturi u ma, ma parti mill-tamir. Grazzi. Thank you. And the rapporteur would like to come back with some more. Il-rapporteur tixtieq twieġeb. Thank you very much for your contribution. Grazie ħafna l-kontribuzzjoni tiegħek din kienet l-kontribuzzjoni eh, kien utli ħafna aħna provajna ntejbu it text tal-Kummissjoni u provajna mm, naraw naqra dawk il-kwistjonijiet li aħna ħsibna li kellhom bżonn naqra ċarezza. Jekk naraw il-kwistjonijiet li għandhom x'jaqsmu mal-firxa ta', ta mirt li jużaw il-gas. Meta rajni għall-ewel, aħra sibna li il-kwistjonijiet tal-geezers li jaħdmu bil-gas kienu ewlenin u kif ukoll il-kwistjonijiet li għandhom xaqs mal-monossidu tal-karbonju, iva, u kienem numru ta' eh, interventi fuq il-periklu tal-monossidu tal-karbonju u għadu sorprendenti kemm hemm imwiet minħabba dan il-avvelenar tal-monossidu tal-karbonju fl-Unjoni Ewropea. U dawn jiġru fiex ċertu stati membri li jina jidir li jkunu qegħdin jihdu azzjoni dwar dan. ċertu stati membri il-detectors ta' monossidu tal-karbonju hemm ħafna minnhom, ma fl-stati membri oħra m'hemmx. Għalhekk hemm bżonn li nagħmlu iżjed pressjoni kemm fuq il-Kummissjoni kif ukoll fuq l-Istati membri fuq din il-kwistjoni. Jiena naf ma nix qed ngħidu li għandu jkunem monitors eh, ta' bil-fors tal-monossidu tal-karbonju. Imma li qed nippruvaw nagħmlu huwa għal noħdu għana għrizjed bis-serjetà din il-kwistjoni tal-monossidu tal-karbonju. Dispeċini li għawċi xi stati membri ma jikkonsidraw ix-daqshekk siri serja. Fil-fatt kienem il-president semmiet ukoll il-barbecues li jiddaħlu fit-tinet meta n-nis ikunu qegħdin jikkampjaw vera miex li ma jaħdmux bil-gas imma din hija kwistjoni li tqajmet miħaj u kien hemm numru ta' mwiet minħabba dan. U anka jekk jina mamlu lix lobbying dirett fuq il-kwistjoni tal-ispiritieri, hemm kwistjoni dwar kif nistgħu nassiguraw is-sigurtà u kif il-monossidu tal-karbonju jista' jkun byproduct u qattil eh, li ma xomux u ma tisimawx u ma tindunax bih. Issa, inti saqsejt fuq l-artiklu 7, nirrispondi iżjed tard, qed inħares leha, di mhix ħaġa li tqajmet miha għalhekk. Eh, Nirrispondik fuq dan iżjed tard fuq il-kwistjoni ta' tipi differenti tal-gas, il-punt li għajim tinti għan, meta tibda tħares lejn din il-kwistjoni dwar kif eh, il-fornimenti il differenti ġejjin minn sorsi rinnovabli ġodda, eh, U hemm ċertu differenzi iva, hemm sfida ġdida li qed niffaċċaw, imma mhux qed nitkellmu fuq il-forniment tal-gass, imma sempliċement li nassiguraw li t-tamir huwa siguru. Din hija waħda mill-isfidi. Li Meta jiġu prodotti tamir tal-gas u jiġu kummerċati fl-Unjoni Ewropea, bżonn nassiguraw li huma siguri għaċ-ċittadini tagħna. U dinja parti ewlenija ġifieri dawn il-kwistjoni tekniċi li ħankunu qegħdin nitkellmu dwarhom illum, verament huma dwar li meta jiġu kummerċati dawn il-prodotti, irridu nassiguraw li il-konsumaturi eh, ma jkollhomx periklu meta jużawhom. Xi ħaġa fuq il-lingwaġġ dan inti semmejt xi ħaġa fuq dan. Il-pożizzjoni tal- Renju Unit huwa iżjed allinjat fuq ċertu affarijiet għalhekk nispera li li tappoġġani fuq dawn. Imma l-idea hekk hija li nippruvaw innaqsu il-biżijiet mhux noħolquhom. Jiena naħseb li din hija xi ħaġa importanti ġifieri jkollna sistema waħda fl-Unjoni Ewropea sabiex noħolqu prodotti siguri. Partikolarment għax qed jintuża l-gass. Għalek, tkun idea tajba nisimaw naqra kummenti u naraw kif nistaw ntejbu ċertu emendi. Iva, inti semmejt ħaġa fuq il-prodotti tal-gas industrijali li huma separati jaqgħu taħt id-direttiva fuq il-makkinarju mhux hawn? Ġir prodotti industrijali jaqgħu taħt l-ambitu ta' taħt ambitu ta' direttiva differenti. Ma' mod ġenerali jena naħseb Din hija xi ħaġa teknika imma nistgħu morru lura d-dar u ngħidu li kulħadd. Kulħadd għandu xi forma jew oħra ta' tamir li juża il-gas, forsi fid-Danimarka mill-qas minn pajjiżi oħra, ma kulħadd għandu xi forma jew oħra għalhekk din hija xi ħaġa nistgħu morru lura fajża għandu diskutuha maċ-ċittadini tagħna. Grazzi. Thank you. So the deadline for Mela l-iskadenza għall-emendi hija nofsinar fil-4 ta' Marzu. il lemendi konsiderazzjoni tal lemendi um, ehm, se jsir fil-24 ta' Marzu. Mela għanna uh, Kathleen Styler mana war nofsinar, eh, kollu kemmu u eh, nirringrazzjak li lek ħafna, Signora Tajra, u lilkom tal-li ġejtu għawnek, Signori. Nasab li rajti xadows kollha fil-kamra u issa Isus sparix wieħed minnhom. Iva, hemm edha. Mela, se se dwar punt li mis fuq l-aġenda illi ija, eh, li huwa l-implementazzjoni ta' implementazzjoni tal- ta' direttiva dwar l-armonizzazzjoni ta' ċerti aspetti tal-copyright u tal-drittijiet relatati fil-soċjetà tal-informazzjoni, konsiderazzjoni tal-opinjoni appozzata bil-rapporter Kathleen Steiler, opinjoni għal rapport tal li qed jinkiteb mill- ġuri l-komitat ta' ġuri Julia Radie pala il-relatur, rapporter Julia għaw edha u koll, aħna kontenti li eh, illi edha eh, membru ta' dawn li sewx kumitati mela Sanat il l-kelma dritt lil Catherine u mbagħad li Shadows. U mbagħad la darba eh, Catherine titkellem, u forsi Julia titkellem, eh, inti Shadow Iva. Iva. Inti mintix fuq l-lista tiegħi bħala xadow tista' tiżgura li s-Segretarja tal imkowja illi inti tkun xadow tar-rapport tiegħek fuq l-opinjoni tiegħek ukoll. Mela, kemm lil Kathleen Styler issa. Naħseb fil-kontesta dan, jekk ma nisbal, inti tixtieq li jiena naġġorna il-Kumitat eh, Iva, tajt il-President, punt tajje fil-bidu tal-laqat, tal-bidu tal-xar, tal-kumitat għanna ħin għall-aġġornamenti għad negozjati tal-trialogu u jinaħseb li kun utli li niksbu aġġornamenti minn membri f'dan il-komitat mhux biss fit-trialogu iżda anke fil-laqat oħra. Inti irrappreżentajt dan din il-laqa bħala l-uniku membru minn dan il-komitat fuq il-grupp ta' ħidma fuq il-copyright li ġie organizzat mill-komitat tal-ġuri. Eh, tista' tagħtina aġġornamenti kjoġbok, eh, Signora Stajla, u tatina eh, din l-informazzjoni. Mela, biex natikom, natik l-opportunità biex tatina din l-informazzjoni. Forsi l-membri u jamlu dan iżjed, ta' spiss nistan diskutu dan il-punt iżjed tart wara nofsinhar illum. Mela, eh, Signora President, grazie ħafna jina kontenta ħafna li għandi din l-opportunità biex niprezenta dan, dan, dan din l-opinjoni fuq il-rapport tal-Ġulja aħna eh, għanna l-Komitat tal-Affarijiet Legali, aħna maħniex il-Komitat fil-fatt u l-kwistjoni tal-copyright hija kwistjoni importanti ħafna. Il-regolament ta' qabel u d-direttiva għandi ngħid kienet mill-2001 u ovvjament din l-inizjattiva propja illi Ġulja tikteb eh, fil-Komitat tal-Affarijiet Legali hija importanti ħafna specialment peress li jett nimxu l-qoddim frikwa tal-agenda tal-tassuq digitali u bl-istrateġija għal tassu digitali. Mela, pala rapporter għal dan il-Komitat tal-ġuri, jena provajt nisma il-partijiet kolla frikwa tal-riforma tal-copyright, jena għamil il-tajt ma' ħafna eh, personi li għandhom interess, ma' l-industrija, u ehm, smajt il-ħafna opinjonijiet minn stakeholder partikolari eh, u anki eh, u hemm differenza bejnhom l stakeholders ovvjament Eh, għanna iżjed minn 40 stakeholders sissa riċevejt minn għandhom u għadni għet nirċiva minnom għet niprofaw natu priorità ta' kwestjoniet li huma iżjed importanti u li jaffetwu l-iżjed konsumaturina konċentrajt fuq il-punti li jmiss So l-ewwel net territorjalità ovvjament irridu nindirizzaw dan il-punt. Il-konsumaturi qed jiġu miċħuda aċċess fil-gwad tal-artijiet ġeografiċi. Il-limitazzjonijiet ifissru u differenzi ifissru iżjed ehm, inċertezza legali u spejjeż legali. Minni xed najt li għanna bżon ta' karta wahdanija ta' copyright, jina marriċ li l-individwi jett jgħidu li jina qed najtek, iżda eh, qed niprovaw ntejbu l-ċertezza legali u biex il-konsumaturi jkollhom aċċess għas servizzi kull fejn ikunu u kull fejn irridu jużawhom. Għanna jkollna komponent wieħed għas servizzi bħala soluzzjoni għal din il-problema f'limitazzjonijiet u f'eċċezzjonijiet jiena tlabt il-komitat il biex eh, naċċettaw eh, pożizzjoni flessibbli eh, u bekk dan mhux ta' dannu għal min ikollu id-drittijiet u skont l-aspettattivi. Um, dan huwa importanti għal għat-tallim u għall edukazzjoni rinforza l-edukazzjoni, dan għandu kun iżjed aċċessibbli għall-allema u mhux biss l-istudenti. Jiena ili naħdem fuq kampanja f'dan il-qasam għal numru ta' snin u jiena ħarist lejn eh, dawn il-problemi fil-kostituenta tiegħi fil-Skozja u sibta xaġa affaċċinanti għax kena modelli differenti hemmhekk u awtorità lokali fil-Skozja mhux biss kienu kienet qed iservi l eh, access tal tal-e-books fil-Skozja biss sista fl-Unjoni Ewropea kollha kemm u dana kien f'Western Buckinghamshire u kienet interessanti ħafna li niltaqa man nies li kienu qed imexxu dawn l-e-books um, u kif għamlu dan. Da, kien interessanti ħafna. Il-Renju il, il Unit, il-Ġermanja u l-Olanda sissa qed jagħmlu dan is-servizz tal-, tas-self tal tal-tad-dan il-kodba minn fuq l-internet u jagħtu dan huwa mod importanti li nilħu librerija biblioteki eh, pubbliċi li jistaw jiġu mtajbin u bekk ikonna aċċess għall informazzjoni online permezz ta' kwalunkwe eh, tamir digitali li kollom. U bekk nadattaw għal attibdil li qed isir fil-ħajja reali u bekk kull majmur jett nsiru insiru iżjed digitalizzati u bekk għandna nsibu soluzzjonijiet biex dan jkun isir b'mod tajjeb biex min ikollu drittijiet inħarsu drittijiet tagħhom, però n-nies l-oħra ikollhom aċċess għas-sistema tal-libreriji. Jiena jina xtaqt nitkellem dwar impenti għaj għal kategoriji kollha tal-min ikollu drittijiet, min jipproduċi l-awturi, l-mużika, eċetera. Hawnhekk qed nitkellmu dwar 7 miljun persuni li jikkontribwixxu 4.5 miljun euro kull Ehm, u dan jfisser li l-wirt tal-Unjoni Ewropea ma jistax jiġi mwarrab. E, jiena nilqa l-istruttura tal-dialogu fil-li kena dialogu kien restrit tal-licenzi, dana jider li u l ħjar soluzzjoni frigwat tal-copyright u qed nistenna għal soluzzjonijiet mill kunsil u għandna bżonn ta' iżjed ehm, armonizzazzjoni tal liġi tal-kumpaniji fl-Unjoni Ewropea deadline l-iskadenza se tkun ehm, f'nofsinhar. Um, se jkun l-opinjoni tal-Komitat fil-26 ta' Marzu, et qed nistenna ħirqan l-opinjoni tal-Shadows. Uh, eh, se nitkellem lil Ġulja pala rapporter nixtieq niżgura illi illi naħseb li tajjeb illi shadows jiltaqgħu kollha kemm huma u nitkellmu issa fil-gwar tal-grupp tal ta' ħidma fuq il-copyright illi jena illi jena ġejt maħtura biex biex naqat issa kena tlet laqat forsi Ġulja tista' tkorreġini jekk għandi żball kena tlet laqa l-ewwel kien kien komissarju Oettinger li għandu responsabilta' Eh, ta' copyright u eh, ġi biex jitkellem dwar eh, is-sitwazzjoni f'Diċembru t-tieni laqa kenna l-rappreżentant tal-Kummissjoni kif ukoll kenna laqa fi Strasburgu U anki kienem il-trattaw il-beħ tal-kodba, l-istampar, l-istampar tal-gazzetti, eccetera, eccetera kien hemm żewġ laqat għal dan u jiena kont shadows ukoll fil-medjazzjoni tal-assigurazzjoni u kellna l-istess laqa żewġ laqat fil-kmamar xdej xulxin. U sissa eh, rajna l-isfond għandna min membri parlamentari eh, f'kollox il-komitat, akkenna l-komitat tal-affarijiet legali, tal-industrija u oħrajn li se jiġu rappresentati għawnek u nasab li dan huwa eh, dini indikazzjoni kbira tal-interess tagħna f'dan is-suċċett. Iżda aħna qed hemm ukoll biex nikkontribwixxu il- għanna il-, il Iż-żminijiet involuti huma sa Ġunju u biex nittrattaw il-ġrittijiet kollha tal-proprjetà intellettwali u l-copyright. Dana il-President huwa Sir Cavender li huwa Franċiż bisfont eh, fit-television. Ġifri għanna grupp vera affaxxinanti ta' persuni li għandhom interessi differenti illi jiġu mill-iddi fuq il-Komitat tal-Affarijiet Legali u koll, ġifri għanna żewġ persuni mill-Komitat tas-Suq Interna x'għandna Ġulja minn hemm eh, u mill-Komitat tal-Affarijiet Legali u koll. Sissa kienet interessanti ħafna li nisimaw, iżda eh, tantem affarijiet li rridu insibu soluzzjoni għalihom. Inti hemm kont u taf eh, kem, kem kien interessanti jena sen kompli naġġornakom, għanna laqa kull, kull xar, se kunem eh, partijiet li kollom interess f'kull laqa, u din hija kwistjoni li rridu eh, namlu għasaw jekk irridu naħdmu fuq is-suq digitali kif suppost u rridu naraw l-sfidi u l-kumpanija għandhom responsabilta' fl-2001 kien tkellimna dwar il-soċjetà tal-informazzjoni, nitkellmu dwar dan modi differenti skont l-aġenda. Um, ehm, din hija ħaġa eh, affaxxinanti, kumitat vera interessanti, qed nistenna ħerqana l-konklużjoni tal-kumitat, il-konklużjoni se jiġu eh, se jinkidbu naħseb fis-sajf la darba l-konklużjonijiet um, jiġu imresqa. Mela, malajr malajr. Alludna li nistgħu nibatu biss membru wieħed tajt il-President għax mux se jkunem eh, post eh, fej joqot, fej joqot toqot persuna oħra. Dan huwa minnu eh, biex nitkellem biċar, biex najt il veritar il-kmamar, il-kmamar fej kena laqat kienu imballati bin-nies. Iżda jekk jiena ma nistax imur fil-laqa, kollega minn dan il-laqa jista' jmur minn flogi. U sissa irnexxieli nmur għal laqat Eh, Signora President, jekk jiena ma nistax immur għallaqa, naħseb li huwa importanti ħafna li wieħed mill-membri minnaw ikun prezenti biex jirrapporta lilna. Għax għandek ħafna informazzjoni meta xi ħadd jippreżenta, iżda jagħtuk informazzjoni wkoll dwar dak li ġara qabel fil-Kumitat fil Legali, pereżempju hemm ħafna informazzjoni li l-partiti li huma interessati jipprovdu wkoll anki bil-miktub, mhux forma digitali. Dan grupp um, affaxxinanti. Vera interessanti. Ħat pieċir ħafna. Eva Panov jek joġbok. Uh, eh, Eva Panov jek joġbok, inti uh, eh, għal ppa eh, jek joġbok. Uh, Nishtiq ringrazzjar ir-rapporter għal-prestazzjoni tan tajba. Eh, fil-fatt eh, eh, inti kellek ħafna x'tagħmel illum, Catherine, inti kullim kif fuq l-aġenda llum, kif semmejt l-iskadenzi fuq din l-opinjoni huma stretti ħafna. Sissa ma kellix l-opportunità li konna laqa ta' shadows iżda t-tim tiegħi kellu kuntatti mat tiegħek u se jkun hemm laqa fi Strasburgu u hemmhekk qed nistenna ħerqan għal ħerqan għal din il-laqa fejn nistgħu nresqu anki suġġerimenti tiegħek iżda sissa żewġ timijiet tagħkom u tagħna qed jaħdmu tajjeb flimkien. Naħseb illi produċejt eh, opinjoni bilanċata ħafna illi jżomm il-punt tal-punti li żiet importanti fuq il- ehm, fil u eh, punt ieħor li semmejt taħt il-punt numru 5 meta nitkellmu dwar il-copyright fl-2015 għanna nimmiraw għal sistema tal-copyright illi tipromovi il- funzjonament tajjeb tal-tibdi fil-valuri fil-kull min kollu interess l-utenti, min jgħati copyright, ecc. ecc. U dan huwa importanti ħafna u kena numru ta' opinjonijiet u koll anki ma' Sir Ottinger u ma' tim tijaw biex inkunu nisaw nifmu il-topik aħjar u biex jirna xinna konna dan l-approċ il-bilanċat kif jiena għedt l skadenza l-emendi huwa għada, hija għada f'nofsinhar jiena se jkolli kuntatt mal-kollegi tiegħi u diġà għamiltek fil-fatt biex niżgura um, forsi nistgħu niltaqgħu nisimgħu minn għandhom wara nofsinhar llum. Mela, fuq punti sodi, xtaqt nsemmi li Nixtieq li konna modernizzazzjoni 100% tar-regoli tal-copyright fl-Unjoni. Naħseb li għanna bżon ta' aġġornament tal-direttiva tal-2000 tal-e-commerce fil-ġejjeni hemm xi żewġ artikli mill-12 għal 15 illi jitkellmu dwar twaqif ta' eċċezzjonijiet jew is-safe harbors il il għal min jagħti l-internet jew xi servizzi u nixtieq li l-Kummissjoni eh, taħseb dwar xi aġġornamenti tal-din direttiva. Jiena se nsemmi dan fil-flemendi li se nresa. Se nresaqgħu issa fil-gwad tal-iksur tal-copyright nixtieq eh, nenfasizzaw dan il-punt fil-iżjed fl-opinjoni tagħna biex l-inventuri u l- ikollhom ħarsin sew fil-gwad ta' trasferiment tal-kontenut tagħhom u għandna niġġieldu il ksu tal-copyright fl-Unjoni Ewropea. Jiena naħseb ukoll li l-itħassir tar-restrizzjonijiet tal-copyright għandhom għandhom għandhom jiġu indirizzati biex bekk ikonna il-suq digitali kollu kemmu fl-Unjoni Ewropea naħseb illi meta nitkellmu dwar il-copyright jista jizvijak jekk jekk insemmu l-kelma flessibli għax irridu illi konna regoli zistretti frigward tal-copyright u l-proposta tal-Komissjoni għandha tkun forma ta' ta' ta' regola mux direttiva meta nitkellmu dwar għafas bilanċat jiena nippreferi ngħid livell ola ta' armonizzazzjoni, high level of harmonization Issa fil-punt 11 l-interoperabilità tal-software ta nixti li dan il-lingwaċ marbut mal-liġi tal-kompetizzjoni, fil-gwar ta' kompetizzjoni f'saħħitha fl-imkien mal-drittijiet intellettuali tal-copyright u dan huwa essenzjali fil-gwar tal-kontenut legali. Nixtieq nerġa' nisħaq illi nishti nistudja l-copyright mill-lati varji fil-jiem li ġejjin. Iżda tim tana sissa kienet jagħmel hekk ukoll. Grazzi ħafna. Thank you, Dan Dalton. Thank you, Chair. Kellem li miss, grazzi ħafna mill tal-ICR aħna nilqaw l-opinjoni abbizzata, naħseb li hija opinjoni tajba ħafna, qed nistennew ħerqanin biex naħdmu magħkom, jiena nixtieq nirringrazzja Julia Reda għal-rapport inti bat inti tkellimt dwar rapport tiegħek fil-Kumitat ta' ġuri llum um, huwa utli ħafna qed nistennew ħerqanin biex eh, naħdmu magħkom ukoll. Mela, il-paragrafu 6 huwa l-punt ewlieni hawnhekk f'din l-opinjoni fil tal-frammentazzjoni territorjali Se nagħtikom xi eżempju eh, sot ta' dak li qed jiġri bħalissa. Bħalissa għandna l-ikbar avveniment sportiv li qed isir fil-gwad tal-udjenza ta' fuq it-television. Dana uħa il-Koppa tad-Dinja tal-Cricket. Eh, ftit minn nies hawnhekk ikunu jafu x'qed jiġri iżda Il-problema hija li m'għandekx id-drittijiet hawnhekk fil-Belġu, jiġifieri dak li xtara aċċess għal servizzi għal aċċess fuq il-television fir-Renju Unit ma jistax maw u bekk għandna l-ikbar avveniment sportiv fid-dinja u laqas issa taraw hawnhekk. U anki għalkemm il-ċittadin tal-Unjoni Ewropea ħallas biex ikun jista' jarah fl-Unjoni Ewropea u dik hija problema serja mhux biss fil-cricket u fl-sports, iżda jiġri anki fil-mużika u fil-films u din hija ħaġa li verament għandna nindirizzawa issa. Jiena minix taqsek eh, eh, ħirqan li konna ehm, drittijiet ehm, waħdan, eh, dritt wieħed biss li għandu jinbih, iżda biex ikollok aċċess, iżda ikollok drittijiet għall-avvenimenti li mhumiex memx aċċess għalihom fil-Stat membru. Irrid ikun hemm iżjed flessibilità biex inti tista' tieħu dawn il-servizzi miegħek kull fejn tkun fl l europa Jiena nixtieq naħdem fuq dan miegħek. E, u l-punt li ħorru huwa l-infurzar. M'hemm xejn hawnhekk fuq l-infurzar hawnhekk ma rridux naġlu fil-xi proposta iżda naħseb li għanna nirrevedu kif rinforzar qed jaħdem fl-Istati Membri u nsibu mod biex nsibu xi ideat għal soluzzjonijiet għal ġejjeni. Jiena qed nistenna ħarqan għal biex nibda xogħol magħkom. Grazzi. Naħseb li jista' jkollna ftit iżjed diskussjonijiet fuq il-cricket fil-fatt. The World Cup in Australia previously when Pakistan won and I was there watching the final live Uh, and now the World Issa hemm il-World Cup avveniment sportiv ta' kbir u għamnek fil-Belġu ma nistawx insegwu il-partiti. Ija vera ħasra, Sur Dalton, u nittama li fil-Parlament Ewropew jirnexin nasibu soluzzjoni biex nsibu kunu nistaw insegwu il-lob tal-kriket b'kull lingwa għalli huwa sport tassew eccezzjonali. Jena ma nistax nimmaġina kif irridu noħolqu eh, suq digitali waħdini minar ma jkonna dawn il-riformi. L-Unjoni Ewropea trid twieġeb għal żviluppi teknoloġiċi u ssir kompetittiva fil-qasam tal-drittijiet tal-awtur bżonn ta' iktar armonizzazzjoni fuq livell Ewropew sabiex l-istati membri u l-inizjattivi tagħhom ma jwaslux għal aktar restrizzjonijiet għal moviment ħieles ta' servizzi u prodotti li jinkludu jew huma bbażati fuq il-proprjetà intellettwali. Jiena naħseb illi rridu nifokaw fuq l-aċċessibilità transkonfinali servizzi online għal konsumaturi u rridu ntejbu ukoll l-interoperabilità kelma ibsa li wieħed jippronunċja u anki eh, il-kodba elettroniċi li jistaw jintużaw fuq kull tip ta' apparat u li jkunu eh, portabli anki mod transkonfinali. Jina naħseb illi biex ikonna s-suq waħdini digitali irridu nżommu f'moħna l-bidliet teknoloġiċi u naddattaw dawn l-eċezzjonijiet għall-era eh, digitali. Nistaw forsi u koll nikkonsidraw li indaħlu eċezzjonijiet settorjali Meta kunu qed niddiskuti l-eċċezzjonijiet m'għandniex ninsew id-drittijiet tal-awtur u l-drittijiet relatati għandhom rwol importanti fl-istimulazzjoni tal-iżvilupp u l-kummerċjalizzazzjoni ta' prodotti u servizzi ġodda. Rridu noħol u sistema li ma xekkilx l-innovazzjoni fis-settur. Jina qed nara li s-Sinjura xtiħle edha titlob illi jinħolqu skemi ta' self ta' kodba elettroniċi u jiena nitlob li rapporter tajdinna kif timmaġina li din is-sistema tista' taħdem. Nixtieq li din tkun teżisti kullimkien. Kollox ma kollox jiena eh, nilqa u naqbel ma l-opinjoni ta' rapporter u naħseb illi hija bażi tajba għal aktar diskussjoni. Thank you, Julia Reda.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 l-rapporter Sinjura Stajle għal kooperazzjoni eccellenti li kenna fit ħejjija tal dan l ambot u anke li rnexxiela tlaħħaq mal-kalendarju ambizzjuż illi fissajna sabiex inkunu nistaw ninfluenzaw il-proposta riforma ta' drittijiet tal-awtur li qiegħda tfassal il-Kummissjoni Ewropea. Jiena naħseb illi l-opinjoni eh, ġabet punti addizzjonali importanti li jiena nixtieq illi ninkludi fir-rapporti għal Kumitat Juri naqbel illi aħna Eh, għanna natu iktar importanza lil din ir-riforma mill-Kommissjoni li natuwa priorità fil- jekk iridu tassew noħol u dan is-suq digitali waħdini Naħseb illi wasal iż-żmien issa illi l-liġijiet dwar drittijiet tal-awtur jiġu aġġornati fid-dawl tal-fatt li din id-direttiva diġa' ilha teżisti 14-il sena l-opinjoni tindika wkoll il-frammentazzjoni tas-suq minħabba liġijiet tal-drittijiet tal-awtur differenti. U naħseb illi din hija xi ħaġa li għandna insaħħuha fl-Unjoni Ewropea għaliex wara kollox tannu għal-Kumitat tas-Suq Internu għal-Konsumatur u ta' min najdu illi fil-konsultazzjoni l-Kummissjoni wetqet is-sena li għaddiet kienem numru minar preċedent ta' individwi, eluf ta' persuni li kidbu l-Kommissjoni dwar dak li jaħsbu fuq id-drittijiet tal-awtur. U l-element ewlieni li kien ħassibhom kif eh, rajna anke mid diskussjoniet li kellna hawnhekk kien propju l-imblokkar ġeografiku eh, tas servizzi dan huwa msemmi fir-rapport ħaġa tajba ħafna imma naħseb illi huwa importanti li naħna ngħidu kemm jagħmel ħsara dan l-imblokkar għas-suq diġitali u għall l-idea Ewropea meta wieħed iqis illi d direttiva Infosok tal-2001 qalet mod espliċitu illi biex nimplementaw l-erba libertajiet ta' l-Unjoni, e, situazzjoni bħal-sejja surda fejn in-nies iridu jħallsu għal xogħlijiet fuq l-internet imma ma jistawx minħabba l-pajjiż li jgħixu fih Naħseb irridu nagħmluha iktar faċli għal kumpaniji biex jindirizzaw din it-talba li qiegħda ssirilhom. Kumpaniji li llum qegħdin jippruvaw jopprovdu servizzi online madwar l-Unjoni Ewropea qegħdin jiffaċċaw burokrazija qawwija mhux għaliex il-protezzjoni ta' drittijiet tal-awturija qawwija, imma għaliex id-dettalji ta' protezzjoni ta' drittijiet tal-awtur huma differenti fit 28 stat membru u dan joħlo eh, ħafna sitwazzjoni eh, eh, situazzjoni kważi impossibbli biex dawn is-servizzi jiġu Eh, offrut. Imbagħad hemm il-kwistjoni ta' l-immigranti li vjaġġaw minn pajjiż tal-Unjoni għal ieħor ma jistgħux jibqgħu f'kuntatt mal-lingwa eh, nazzjonali tagħhom fejn qabel seta' jkollhom il-dix tas satellita u jistgħu xorta jibqgħu jsegwu il-programmi mill-pajjiż tagħhom naħseb illi din hija xi ħaġa illi kieku issir realtà tista' twassal għall iktar skambji kulturali fl-Unjoni Ewropea. Jina rajt ukoll ħafna zazax illi uh, kienu qegħdin jilmentaw għal ċerti videos, ċertu materjal uh, ma kienx qiegħed jidher jew jintwera fil-pajjiż fil tagħhom għallek dana juri jekk iż-żaza jorġu protestaw kemm dan huwa fil-fatt suġġett importanti ħafna għalihom. Ħafna żazax eddin jitolbu b'mod attiv lill-Unjoni Ewropea biex tagħmel iktar sabiex ikun iktar faċli illi jikkomunikaw ma' pajjiżi oħrajn u ma' nies minn pajjiżi oħrajn. Din hija xi ħaġa illi tagħmel differenza fil-ħajja ta' ċittadini tagħna huwa importanti illi dan il kumitat illi jaqbel supposta drittijiet tal-konsumatur li jagħmel xi ħaġa biex isolvi din il problema. Aħna inna nappoġġaw l-idea ta' suq digitali waħdini u naħseb illi tkun ħaġa tajba jekk fl-opinjoni ninkludu ftit statistika per eżempju mill eh, non-Europe report għal potenzjal illi nistaw nilliberaw jekk aħna tassew nikkompletaw is-suq digitali waħdini u nwet u kol dawn ir-riformi ta' drittijiet tal-awtur. Importanti li ndaħlu dawn id-dettalji sabiex meta nis jaqrawhom ikunu iħarsu lejn l-istatistika u jarraw illi l-istatistika ġejja minn ejjun akademiċi indipendenti. Unbattem id-direttiva dwar ġestjoni ta' drittijiet biċċa leġislazzjoni importanti imma irrid ngħid fl-opinjoni illi din id-direttiva ma kienieċ it-tmim imma il-bidu ta' riforma dwar id-drittijiet tal-awtur tal illi għanna biex nikkompletaw is-suq digitali waħdini. Hemm bżonn li jsir iktar. Dan huwa Eh, imsemmi b'xi mod għaliex għadna illi aħna nilqaw il-pjan tal-Kommissjoni ma nixtieq li ngħidu b'mod aktar espliċitu u preċiż. Problema li għandi b'dan l-abbozz u meta nitkellmu dwar il-liċenzji fl-Ewropa maħna qegħdin ngħidu xejn dwar id-dialogu bejn l-stakeholders ma, ma, ma salx biex jintlaħaq konsensus għalek l-stakeholders illi parteċipaw minnaħa tal-libreriji pubbliċi, mill-istituzzjonijiet tal wirt kulturali, drittijiet, uh, gruppi għal-drittijiet tal-bniedem, għal-drittijiet tal-konsumatur, kolla um, eh, eh, sobijom illi marnex il-nex illi nilħu konklużjoni għallek iva l-licenzjar ma jistax issolvi l-problemi kolla imma anki eh, l-azzjoni leġislattiva għal eh, e-lending hija meħtieġa wkoll ħaġa tajba li inti qed tagħti daqshekk importanza lil dan is-suġġett sabiex niżguraw li l-libreriji jkunu jistgħu jisselfu l-kodba elettroniċi fil-futur. Din hija xi ħaġa li għandha tkun garantita forma ta' eċċezzjoni u għandna naraw kif eh, il-kodba fiżiċi tal-karta jisselfu u nistgħu nagħmlu xi ħaġa simili fil-qassam tal-kodba elettroniċi. Nużaw il-modell tal-kodba fiżiċi u naraw kif dana jista' jiġi trasferit għad-dinja digitali għalix eh, mod ġenerali aħna għanna zazax illi jikbru jaħdmu fuq l-internet, miżuri ta' austerita illi ifisser illi l-librari edinjal u qabel u hemm bżonn illi il-livell ta' aċċess għal kodba jibqa l-istess anki fl-era digitali. Mbagħad dwar il-kummenti fuq l-interoperabilità tas software din hija xi ħaġa importanti ħafna u naqbel mal-kollega tiegħi Eva Parnova li l-interoperabilità hija importanti għal kompetizzjoni sabiex niżguraw il-startups ġodda jistgħu jidħlu f'dawn is-swieq u jikkompetu nsibu ħafna kodba elettroniċi u faċli li jena kun, suppost ikun faċli li jena naqlibom minn bicċa ta' mira għall inkella se noħolqu il-monopolji. Umbat il-kollega tiegħi Sur Dalton eh, semma din in-nota spjegattiva b'xi eżempji li jena tajt fiha dina suppost intbatet lilkom il-koll imma jekk ma waslitilkom xin għandi xi kopji miegħi sempliċement hija qiegħda nagħti eżempji eh, li fuqhom huma imsejsa il-paragrafi kollha tal-rapport li jiena qed nagħmel għall-Kumitat Juri jagħti ftit informazzjoni tal-isfond u eh, jagħti eżempji u studji li eh, jagħtu stoffa lill-proposti li għamilt jiena. Grazzi ħafna tal-appoġġ tagħkom. Grazie Madame la Présidente.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 Jena naħseb li dan nistgħu nindirizzawhom eh, fl-iskamb li se jkollna qabel il-vot. Naħseb li dak li huwa nieqes qabel il-paragrafu tlieta u għalli għanna eh, infakru eh, għalfejn hemm id-drittijiet tal-awtur għal xiex iservu għalix il-għan taħħom u għal ewel qabel kollox li permetti l-artisti li jiexu minn jaqalaw xieklu minn dak li joħolqu u jiproduċu. U għalek bżon illi nispiegaw għalfejn jeżistu drittijiet tal-awtur. Mbagħad għandi mistoqsija dwar paragrafu erba' għaliex qed ngħidu li hemm evoluzzjoni fit-tħul tal-artisti anke anke fl-industriji kulturali u kreattivi, imma da jiġġustifika fil-fema tiegħi il-mod kif jitħadmu il-drittijiet tal-awtur il-lum, anki minħabba l-użu ta' dawn il-xolijiet eh, fil-qasam digitali propju għaskapitu umbat għal-katina tal-ħolqin u għallek jena nistaqsi bħala imko ma nistawx namlu ftit iktar biex nindirizzaw dan is-suġġett u naraw li muma Eh, eh, il-dritt tal-awtur, id-drittijiet tal-awtur jista' iwassal biex ikun hemm forsi tkun imħarsa din il-katina tal-valuri illi tista' mbagħad eh, tibbenefika lill-artisti u l-awturi. Imma jidher li hemm punti issa Eh, li hemm konfużjoni fuq territorjalità u l-portabilità. Jiddispjaċini li s-sur Dalton ma jistax joqgħod isegwi il-cricket fuq il-television imma eh, il xandara differenti għandhom jaħdmu fuq il-portabilità meta wieħed ikun jgħix pajjiż u jkollu l-aċċess għal ċertu kontenut il fat li wieħed joħroġ mill-pajjiż tiegħu m'għandux ifisser illi ma jistax ikompli segwi imma territorjalità hija ħaġa differenti. L-istruttura tas-suq għanda impatt qawwi fuq eh, dak kollu illi qegħdin namlu ikunem eh, licenzji pan-Ewropej fejn xandara ikollu mbagħad xandru fuq it-territorju Ewropew kollu. Jina llum ma minix qed nara ħafna xandara u ma tantx qed nara prodotti kulturali għalhekk tammin li wieħed ipoġġi fis-suq ehm, dawn l-industriji kulturali. Huwa possibbli illi konna liċenzji pan-Ewropej fil-qasam tal-mużika, fil-qasam tal-audiovisiv ukoll qed nara li llum hemm ħafna tħassib għaliex pereżempju Netflix illi suppost fuq prodotti partikolari um, prodotti Amerikani pereżempju iva nistgħu noħolqu offerta pan europea prodotti li jirflettu d-diversità kulturali Ewropea llum u noħorġu licenzi pan-Ewropej huma riskju U għallek jena nitlob lil dan il u lil dan il-parlament li rifletti sew uh, eh, fu il-diversità tal-ħolqin u kreazzjoni kulturali fl-Europa. Din hija xi ħaġa li għandna nsommu għaf fid-diskussjonijiet li se jkollna fil-ġejjeni gra. Ja, zunächst einmal möchte ich mich auch bei Catherine Styler bedanken für den hervorragenden Entwurf. Ähm, ich Jena u koll nishtiq nirringrazzja lil Catherine Steiler għalix naħseb li sabet mezzi bilanċat ħafna ta' kif tesprimi dawn l-affarijiet fil-rapport tagħha biex tkun tista tirrifletti il-punti eh, jew il-perspettivi kollha differenti. Issa fuq il-liċenzji. naħseb illi s-sistema ta' drittijiet tal-awtur, s-sistema legali illi għanna miex xkiel fi anfissa. Sempliċement huwa diffiċli li wieħed jikseb dawn il-liċenzji pan-Ewropej komplikat ħafna. U għalhekk naħseb illi nistgħu inħarsu lejn il-problema bażika legali. Mm, m'hemmx għalfejn nirriformaw id-drittijiet tal-awtur, irridu naraw kif se niġestixxu differenzi fis-suq Ewropew. Jekk inti tkun ħallas tal-servizz, servizz personali f'pajjiż, inti għandu jkollok id-dritt illi tieħu dak is-servizz miegħek f'pajjiż ieħor, ġifieri hemmhekk hemm bżonn ta' aktar flessibilità, ma mbagħad x'tagħmel jekk inti jkollok liċenzja ġenerali għax xandir bħal eh, servizz bħal pereżempju radio eh, jew jew tat-television xirrit ikollok liċenzja pan-Ewropea ta' xandir, xieġri f'pajjiżi oħrajn fejn memx dawn ma jeżistux dawn id-drittijiet eh, tal-awtur. nistaw noħolqu sistema fejn kollox ikun disponibli kullimkien. Imma mbagħad inti ma tistax titlob il-possibilità li tixtri dawn id-drittijiet minn xi supermarket għalhekk hemm ċertu tipi ta' kontenut illi jistaw eh, jiġu mxandra madwar l-Unjoni Ewropea kollha bat hemm ċerti prodotti li huma speċifiċi għas-settur jiena ma nistax nimmaġina illi nkun qed nara pereżempju programm mill-Latvja jew mill-Finlandja jekk ma jkollux subtitles għax ma nifhem xejn, jiġifieri hemm element ta' territorjalità li għandha tibqa' teżisti. U hemm sistema li permezz taħħa iva il-konsumaturi jistaw biss jikkonsmaw eh, ċerti tipi ta' servizzi f'post partikolari. imma mbagħad bħala il-sit ta' drittijiet għandu jkolli is-seta wkoll illi inqassam jew illi niddistribwixxi il-prodotti għaj f'żona partikolari, pereżempju ktieb jew film jew biċċa din għandha tkun xi ħaġa li nistgħu nixtruha fuq livell pan-Ewropew. Għalhekk hemm bżonn illi naħdmu biex ikonna sistema tal-liċenzji iktar flessibbli li mbagħad tagħmilha iktar faċli biex ikonna dawn il-liċenzji pan-Ewropej, imma dana ma jbiddilx il-prinċipju bażiku tat-territorjalità. Punt ieħor li xtaqt insemmi umma il-kumpensi għal interessi differenti. Għonek għanna problema kbira analogen Markt hat, einfach auf den digitalen Markt übertragen kann. Weil die Verbreitungswege... Għalix dan il-regolament speċifiku għas settur li għanna fissu tal-analog ma jistax ma jistax jiġi eh, kopjat għal settur digitali. Qabel, meta wieħed seta jikkopja eh, kaset jew inkella jikkopja data file, Eh, ma jkollux l-istess kwalità, għalhekk wieħed irid jiżgura li qegħdin nikkomparaw l-istess affarijiet. Verbraucherschutz, aber auch die Produzenten eines Irridu naraw x'għandhom bżonn il-konsumaturi. Aħna hawnhekk qegħdin fil kumitat għal konsumaturi ma rridu naħsbu dwar min qed jipproduċi dan il-kontenut. E, Danna għandhom ikollhom tħul ukoll rridu nsibu bilanċ ġust biex niżguraw illi qegħdin inkopru lil persuni kollha involuti dawk illi qegħdin jipproduċu il-prodott dak illi ħolquh ta' kelli għandhom id-dritti tal-awtur u il-konsumaturi illi jixtiequ jixtruh dan il-prodott imma se jkun diffiċli illi nsibu l-bilanċ għaliex hemm ħafna interessi differenti li huma involuti. għalek jekk aħna naħsbu dwar id-9000 ruħ li kontribwew u jewħadu sem fil-konsultazzjoni u dawk kollha illi huma involuti fl-industriji kreattivi jekk aħna nagħtu każ il-kontributi tagħhom xilna insibu dak il-bilanċ li huwa tant meħtieġ mhux biss għal konsumaturi. Naħseb illi il rapport u huwa tajjeb ferm u naħseb illi fir-rapport ġuri se jkunu jistgħu jinkludu ħafna minn dawn l-elementi. Grazzi. Grazzi ħafna, Signora Callas issa. Jina u koll nishti nżid xiftit punti ma dak li qal il-kollega Anton Il-rapporter għalet li liġi ta' drittijiet tal-awtur għandha rwol importanti fil-qasam tal-kompetittività u l-innovazzjoni. Imma dana huwa minnu biss jekk tistimula kreattività u eh, modelli tan negozju ġodda u ta' ħlas ġust il dawk li huma detenturi ta' drittijiet tal-awtur u l-kreaturi. l kreaturi Bħalissa eh, regoli differenti jagħmlu diffiċli illi l-utenti tal-internet ikollhom aċċess għal materjal minn partijiet differenti tal-Ewropa kif qal il-kollega, imma il joħloq eh, kondizzjonijiet differenti bejn l-utenti bi prassi ta' infurzar differenti ħafna minn stat membru għal ieħor. Il-problema tal-infurzar tfisser li l-liġi ma kien ċara mill-bidunet, limitazzjonijiet u eċċezzjonijiet huma differenti ħafna minn pajjiż għall ieħor u f'ambjent diġitali dan joħloq ostakoli kbar huwa għajn ta' inċertezza legali għal dawk li għandhom is-search engines, anki mhux biss għal dak li jikkupjaw, imma anki għall iżvilupp ta' prodotti ta' tal-lim elettroniku. Importanti wkoll li jkun hemm iktar trasparenza għal konsumaturi fuq il-dazji fuq il-drittijiet tal-awtur għal xiex qegħdin iħallsu u lil min qegħdin iħallsu u eh, l-aħħar mhux l-inqas irridu naraw eh, nqisu kol l-imġiba differenti fil-qalba ta' din ir-riforma dan huwa importanti biex ikonna modelli ta' negozju illi jirnexxu. Per eżempju, l-streaming services tal-mużika waslu għal eh, tnaqqis fil-piraterija. Thank you. Grazie. Għandi xi ftit kummenti x'nagħmel jien ukoll jekk tippermettuli. Dan kien suġġett fejn ħafna organizzazzjonijiet differenti xtaqgħu jitkellmu magħna. Għalhekk jiena naħseb li tajjeb li nieħdu ftit ħin fuq dan u grazzi Catherine għal ħidma li qed tagħmel. Aħna bħala kumitat għandu bżonn għandna bżonn eh, insibu mod kif naħdmu għaw ħafna membri għawek, ġviri irridu naraw kif tistaw tatuna rapporti, ma mux bis rapporti, anka dokumenti oħra li appoġġaw kif dak li tamel. U għacċar li il-copyright irrid ikun issa adattat għad-dinja digitali. Iżda hemm bżonn niftakru wkoll li wieħed mill-assi ewlenin tal-Ewropa hija propja id-diversità kulturali u s-settur kulturali li wassal għal ħafna benefiċċji. Għalhekk hemm bżonn nassiguraw li il-drittijiet tal-awtur jagħmlu żewġ affarijiet l-ewwel net jagħtu għażla u li jappoġġaw dik id-diversità u jassiguraw li kulħadd ikollu dan is-settur eh, kreattiv li jimur tajjeb u rridu nassiguraw ukoll li l-infurzar ta' reġim tal-proprjetà intellettwali jew inkella ir-reġimi intellettwali ikollhom ċertu saħħa wkoll U importanti li nkunu nistgħu nagħmlu dan f'dan ir-rapport. Jina smajt it-ħassib ta' numru ta' stati mem ta' delegati dwar em, em, leġizlazzjoni waħda ma din mhix ħatkun is-soluzzjoni li solvi kollox għaliex il-copyright fi stati membri differenti żviluppa fuq perjodu ta' snin uġej minn tradizzjonijiet legali differenti għalhekk jiena m'iniex taqsek konvinta li soluzzjoni ta' copyright ta' drittijiet tal-awtur wieħed ix bizzejiet u ix faċli daqskemm forsi tinsema'. imma dan kollu għandu x'jaqsam ma kemm wieħed ikun jista iċaqlaq il-kontenut u il-tazza tad-dinja tal-cricket hija eżempju ċar hemm potenzjalment ħafna kwistjonijiet differenti li għandhom bżonn ta' soluzzjonijiet differenti. L-eżempju ta' tazza ta' dinja huma eżempju ta' kontenut li mhuwiex disponibbli f'pajjiż imma li kun disponibli f'pajjiż ieħor jidher li wara raġonevoli li persuna li ma tistax tirċivija jew tittaċċessa fil-Belġu għandu tkun tista' tagħmel dan fl-istat membru tagħha. Kwistjoni oħra hija jekk hemm xi bżonn li kollox jiġi offrut fuq liċenzja pan-Ewropea. U jiena m'iniex konvinta li hemm bżonn li nagħmlu dan. il bira kellna Sur Timmermans jgħid li xtaq jara il-futbol fil-28 stat membru differenti, ma jenu minix konvinta li l-500 miljon ċittadin Ewropej Ewropew jivvjaġġa daqs is-Sur Timmermans u jkun irid e, jara l-affarijiet fl-istati membri kollha. Jiġifieri minnaħa fis-suq waħdini ma nagħmilux konfiska fil-frontieri ta' affarijiet, imma e, bħalma jiġri fl-industrija tal-kiri tal-karozzi, kultant ikun hemm restrizzjoni. Mhux dejjem tkun tista' tiċċaqlaq taħt it-termini ta' liċenzja, għalhekk hemm bżonn ta' aktar ċarezza. Hemm bżonn li nkunu nafu eżattament x'qegħdin jixtru. Qegħdin jixtru pakkett li jaħdem biss pakket eh, f'pajjiż wieħed, qegħdin jixtru pakkett li jaħdem fi 28 pajjiż, u hemm kwistjoni oħra. Jekk inti id-download jgħid e-book pereżempju fuq l-apparat tiegħek u Min għalik li ħassifer u taqraħ, un bat stassa l-pajis jħor ma tistax taqraħ, ġviri dan ma kolla affarijiet li rridu naħsbu fihom. Irridu naħsbu dwar il-portabilità tal-affarijiet. Fuq l edizzjonijiet kellimna forsi xiftit fuq il-libreriji. Ġulja, jina ma naqbilx ma' definizjoni tijak li kull edukazzjoni mhux formali għandha tingħata bħala eżenzjoni għaliex qed nara li legalment tista' definixxi ħafna affarijiet bħala edukazzjoni mhux formali għalhekk hemm bżonn li noqogħdu attenti. U jina ħdimt ħafna fuq il-dibattitu tal-aċċess ħieles u li nagħtu eżenzjonijiet minn eh, drittijiet tal-awtur m'għandux ikun mod kif naħarbu id-dibattitu fuq l-aċċess miftuħ. Ġviri rridu nagħtu eżenzjonijiet tar-riċerka, edukazzjoni, data mining, eċetera, imma dawn rridu jkunu limitati u għal oqsma speċifiċi ħafna. Nixtieq ngħid ukoll li forsi ta' min isemmi l-aċċessibilità per eżempju, kun testi differenti ta' disabilità, per eżempju, eh, l-audiobook, jew inkella kodba li għandhom tipa akbar, ġbri hemm eżenzjoni fi stati membri differenti biex nassiguraw li għanna accessibilità għal oqsma differenti. Għalek, hemm ħafna ħidma din ħaġa interessanti immens, u għalek nixtieq ringrazzjakom għal dan. L-eżempju tal-Iskozja tal-e-books Huwa interessanti ħafna, irridu nisimgħu naraw għalfejn dak il-Kunsillir nexri jagħmel hekk u dan huwa eżempju ta' għalfejn naħdmu aħjar kollha flimkien. Għalhekk grazzi ta' dan l-eżempju. Mela, Nixtieq nissuġġerixxi xi emendi fuq l-infurzar fuq il-portabilità u t-tipi differenti ta' portabilità biex nassiguraw li kwalunkwe eżenzjonijiet huma dejqa u ċari u li nassiguraw ukoll li il-persuni kreativi li kun qegħdin joħolqu xi ħaġa jitħallsu kif suppost għal dak li jipproduċu għax inkella jekk nagħmlu żball hawnhekk hemm riskju li dan ikun għad-detriment ta' dan is-settur kulturali tant divers ta' diversità eh, li għandna hawnhekk. Mela, il-Kummissjoni ma titkellem ngħaddi l-kelma lil Catherine Mela l-ewwel net. Naħseb li huwa interessanti ħafna li il-cricket iddomina l-konversazzjoni tagħna hawnhekk. U li ħaġa interessanti ta' servizzi tal-librerija f'dan il-post partikolari huwa li kien hemm speċjalista tal-IT li jifhem l-IT u nexxielu jirranġa il-ftejmiet tal-liċenzjar e, u tant kellu suċċess li kien hemm awtorità lokali oħra li importat l-istess ħsieb. Ma dak li qalet Viki fuq l-aċċessibilità il-fat li tista toħroġ e-readers u toħodhom u dimni għant nis li eh, ma jistax joħorġu jew inkella persuni li għandhom problemi tal-vista eh, permezz ta' e-readers inti tista eh, ikollok aċċess għal ktieb b'dan il-mod. U dwar l-aċċessibilità aħna konsidrajna l-aċċessibilità ta' siti tal-internet ukoll. koll Jina illum irċivejt kummenti dwar il-sit tal-internet tiegħi u hemm żewġ punti li jista' nirranġa biex nagħmilha aktar aċċessibbli u aħna lkoll irridu nassiguraw li s-siti tal-internet tagħna huma aċċessibbli għal persuni li għandhom problema bil-vista u jekk għandkom xi informazzjoni u għandkom bżonn li titestjaw għajnejkom ikkuntatjaw l-uffiċċji tiegħi. Fuq l-infurzar Iva jina kont limitat ma stajċ eh, nikteb kollox l-opinjoni, U din kienet xi ħaġa ta' għajnuna kbira llum wara nofsinhar. Naf li l-skadenza hija qasira, imma jiena naħseb li l-kol naqblu nistgħu ntejbu tekst u jekk inkomplu niblu fuq dan naħdmu flimkien nistgħu mmexxu xi ħaġa l qudiem eh, għal dak li qalet Julia u Virginis. Jekk nimxu qudiem dan id-dibattitu diskussjoni, aħna ċerta hemm dejna naħsbu dwar dan. U dan hija l-bidu tal-vjaġġ tagħna fuq dawn il-kwistjonijiet u din xi ħaġa importanti ħafna issa mbagħad ħanaddu għal rapport li jmiss fuq l-infurzar tal-IPR. Għalek, nishtiq nir-ingrazzjakum ħafna l-kommenti ta'kum, ħad gost naħdem ma'kum, u nistenna bil-ħerqa li nara l-emendi li ħati batunna. Mbatt ħan votaw fis-26 ta' Marzu jekk ma razval? żball? Għalek, grazzi ħafna, Signora President. The deadline for amendments. Mela l-iskadenza għal-emendi hija għada tart, ġviri li tart il-lejla xin sodu tfasslu l-emendi. Ma memx drittijiet tal-awtur fuq l-emendi. Ġulja naf li tixtieq tiġi lura imma tista' tiġi lura eh, fil-round li miss, forsi tagħtina taqsira mbagħad fil-round li miss. Issa rapport li miss huwa rapport ieħor ta' Catherine Steiner ġifri lej concerns eh, dwar l-infurzar ta' drittijiet tal-proprjetà intellettwali pjan ta' azzjoni U dan huwa rapport ta' Juri M. Pavel Svoboda li huwa ir-rapporter. Grazzi ħafna, Sinjura President. Mela fl-ewwel ta' Lulju tal-2014, il-Kummissjoni adottat il-pjan tal-Unjoni Ewropea dwar l-infurzar ta' drittijiet tal-proprjetà intellettwali pjan ta' azzjoni tal-Unjoni Ewropea Ġviri biex naraw l-iskala tal-attivitajiet li jiksru il-propieta intellettuali kienem l-idea hija li ma nippermettux dawk li qegħdin jiksru proprjetà intellettuali li kont li jieħdu l-flus ta' dak li qed jagħmlu hemm għaxar razzjonijiet konkreti jiena kont ir-rapporter għall-opinjoni tagħna l kumitat ġuri l sur Svoboda li huwa president tal-kumitat eh, u huwa rapporter fuq din l-inizjattiva, ġifir rapporta inizjattiva propja. L-importanza tal-IPR għall-ekonomija Ewropea m'għandniex li sottovalitawa għaliex sejbiet ewlenin minn sejba li saru juru li 39% ta' kull attività ekonomika fl-Unjoni Ewropea ġviri 4.7 triljun euro annualment ġej propju minn IPR, ġviri anzi industri li għandhom użu intensiv tal-IPR. 4.7 triljun euro ħanerġa' ngħidha. Għalhekk hija tant importanti 35% ta' kull impjieg fl-Unjoni Ewropea għandu xjaqsam direttament jew indirettament għal dawn industri li użaw l-IPR għalhekk il-ksur tal-IPR jaffettwa numru ta' setturi differenti ma tistax tajt li huwa prodott wieħed partikolari u industrija waħda partikolari jaffettwaw set oqsma bħal eh, tamir elettroniku għal apparat mediku u hemm ukoll il-kopji illegali ta' software, spare parts eh, falsifikati, li umbat eventualment ma jaħdmux kif suppost jistaw jħol u sara, jew inkella jkollhom konsegwenzi eh, anka fatali. Għalhekk hemm din il-proposta tal-Kummissjoni li tixtieq segwi il-flus fejn dawk li l-aktar li jagħmlu ksur l-aktar li ħajbatu nilqa l-involviment tal-istati membri permezz ta' proċedura ta' konsultazzjoni billi juru l-aħjar prassi u l-informazzjoni u jikkordinaw ukoll l-infurzar transkonfinali jiena nemmen li il-grupp tal-esperti tal-istati membri twaqqaf sabiex ikun hemm aktar komunikazzjoni bejn l-istati membri jiena qed nistenna bil-ħerqa nirċievu wkoll informazzjoni fuq inizjattivi nazzjonali li indirizzaw il-forzar ċivili tal-proprjetà intellettuali fost l-SMEs sa tmim ta' din is-sena għaliex l-SMEs huma s-sinsla tal-ekonomija tagħna u hemmhekk ħajkun hemm green paper fuq azzjoni bbażata fuq il-prattika li tinsab fil-skemi ta' finanzjar nazzjonali sabiex issaħħu id-drittijiet tal-IP tagħhom. Aspett ieħor importanti li xtaqt nenfasizza kienet ir-relazzjoni bejn il-proċedura tax xiri pubbliku u r rispett għall proprjetà intellettwali. L-awtoritajiet pubbliċi għandhom rwol kritiku għal dak li huwa xiri U l-Kummissjoni tixtieq li tiżviluppa gwida għall aħjar prassi għall istablimenti pubbliċi. Mill-opinjoni tiegħi naf kemm huwa importanti li jkun hemm diligence u li jkun hemm konsultazzjoni mal-partijiet interessati. U din hija xi ħaġa li tinsab ukoll fil-pjan. Il-pjan eh, ħajoħroġ eh, rapport kull sentej iżda jiena naħseb li jisseħ IP in the EU economy imma importanti wkoll li jkun hemm rapport fuq l-istat attwali. Naħseb li huwa importanti wkoll nitkellmu dwar oħem u naraw x'ħidma jagħmel u jina naf li jem numru ta' membri eh, li jinsabu li, li jumar minn min din il-kamra li jinsabu eh, mislufa. Ma nafx jekk intix wieħed mill-membri ħafna nisġejn mill-Kumitat tal-Affarijiet Legali jekk Ministera żball. Għaliex oħem torbot ħafna mal-ħidma tagħna. Għalhekk forsi għandna bżonn eh, li konna xi ħadd minn dan il-kumitat Fil-fat, il-ġimma diħla ħankunu edin inżuru oħim. U din tkun xi ħaġa interessanti ħafna. Ma ħidma li jagħmel oħim U dak li suġġerejna fuq il-grupp ta' ħidma tal-ġittijiet tal-awtur din hija ħaġa utli ħafna anke jekk oħem jiġu qudiem il-kumitat tagħna biss darba fis-sena għax naħseb jagħmluha qudiem l-juri, ma naħseb li xi ħaġa verament utli. aħna verament akkaniti li ngħinu. Iżda hemm numru ta' kwistjonijiet fir-rapport tiegħi eh, u nilqa' ħafna dak li qalet il-Kummissjoni u xi punti ta' għajnuna li għandu xjaqsmu għal-ħidma ta' dan il-Kumitat u għal darbohra l-iskadenza għal-emendi hija għada f'nofsinhar u l-votazzjoni ħassir fis-26 ta' Marzu. Grazzi, Signora Presidentu, grazie, kolleg. kollegi Thank you. The EPP shadow is Sabine Verheun. Eh, Sabine Verheyen mill-PPE. Iva, Grazzi ħafna. Għal darbohra nixtieq nirringrazzja l katrin Steifel għal eh, abbozz eċċellenti Naħseb li inti ħdimt b'attenzjoni kbira permezz ta' dan il-pjan ta' azzjoni tal-Unjoni Ewropea lek toħroġ pożizzjoni komuni. U aħna dak li għadna kif smajna huwa li darba fis-sena nirċievu rapport oħem is-soltu jkun hemm eh, uffiċċju ta' kollegament hawnhekk fi Brussell, ġifieri ma naħsibx hija problema li jkollna dawn l-aġġornamenti fuq il-bażi regolari. U jiena naħseb li din hija xi ħaġa importanti immens u din hija xi ħaġa li jedna anka fil-Kumitat tal-Kultura għaliex l-infurzar tal-IPR f'dak il-kumitat hija xi ħaġa importanti immens u aħna ma nixtiequx li nisimgħu din l-informazzjoni mhux direttament. Ġviri minant il-Kumitat tal-Juri li jkunu fuq il-bord, aħna nixtiequ li jkollna l-informazzjoni b'mod dirett fil-kumitati tagħna wkoll. Din hija xi ħaġa li diskutajnija kull darba li kuntatjajna l-oħem. Aħna għedna li ridna rapporti regolari fil-Parlament. U dik tista' taslilna permezz tal-MPs. Iżda li għandhom jaslu koll il-kumitati għalek aħna nappoġġaw bisħieħ il sugġerment tijak. Issa fissem il-PPE, jina ma tantx għandi emendi, u jina naħseb li b'mod ġenerali l-punti kollha ehm, ġew trattati. Hemm xi ftit estensjonijiet żgħar, pereżempju f'paragrafu 5, nixtieq li tajdu b'mod ċar li għall-SMEs hemm bżonn li jkun hemm strutturi ċari għall-implementazzjoni ta' dawn id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali, partikolarment tal-kumpaniji żgħar għaliex jista' jkun diffiċli li wieħed jiddefendi id-drittijiet tagħhom u jeżerċitawhom u għalhekk hemm bżonn li jkun hemm strutturi ċari għall-SMEs. U dan japplika għal ħafna oqsma fis-setturi kreattivi u dawk innovattivi aħna qegħdin nittrattaw kumpaniji żgħar li jixtiequ jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom. Dan għaliex aħna rridu li konna drittijiet b'saħħithom sabiex fil-ġejjieni konna idejat kreattivi u innovattivi Jekk inti ma tistax taqla l-ħobza ta' kuljum mill-ideat jew l-invenzjonijiet tiegħek u l-ħsibijiet tiegħek jispiċċa ħadd ma jagħmilhom jkun eh, passatemp biss nkunu qegħdin nitilfu l-aspett professjonali. Fl-Unjoni Ewropea għandna nkunu pioniera. Aħna su verament innovattiv u kreattiv. Għalek, anka u għek għanna namlu xaħġa. U jena naħseb li l-mizuri li l-Kommissjoni proponiet huma wiesa ħafna u meta naslu għal punti addizzjonali li għajjim tinti hemmhekk aħna nappoġġaw bisih. Grazzi. Thank you very much. Grazzi ħafna. Dan, inti qed tirrappreżenta l analin Grazzi ħafna, Sinjora President. Iva, mill perspettiva tal-ICR, jekk aħna rridu ekonomija bbażata fuq l-arfin, irridu nħarsu id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali għaliex inkella l-valur jintilef għal dawk li huma negozji u l-ekonomiji. U inti kemm huwa importanti li konna dawn għall-ekonomija Ewropea, għalhekk huwa importanti b'mod partikolari għas-settur kreattiv kif ukoll ħidma tagħna fis-suq intern. Issa kien ħares li ħidma li hija maħsuba mill-Kummissjoni, aħna għandna ħafna punti nistgħu naqblu magħhom anka mal-abbozz tal-opinjoni, aħna naħsbu li din hija xi ħaġa importanti ħafna, pozittiva ħafna, biex imorru lura għall forzar għaliex jiena naħseb li dinja xaħġa importanti u dinja l-unika kwistjoni li għandna u hekk aħna naqblu li għandna inħarsu lejn l-iskala kummerċali eh, li qegħdin jiksru il-drittijiet tal-proprjetà intellettwali, ġviri jiġifieri mhux sempliċement jinnaf eh, naqdu ma xaħat li nizzel video tal-mużika biex iżidu fuq xaħġa li kunet jagħmlu. Imma aħna forsi ħan proponu emenda biex insaħħu għadi. Issa biex immur lura għal kumment li għamilt qabel, aħna ma rridux li l-Kummissjoni neċessarjament taġixxi wisq mod maġġel, għalina u importanti li dawn il-miżuri volontarji ntuhom ftit ħin biex naraw jekk jaħdmux Għalhekk aħna jista' jkun li nipproponu emenda anka għal artiklu 12 għalix hemm bżonn li l-affarijiet nagħmluhom kif suppost, għalix palma qal ma smajna fid-diskussjoni ta' qabel, din hija kwistjoni diffiċli u qabel ma naħorġu l-leġislazzjoni rridu nassiguraw ruħna li nkunu għamilniha kif suppost biex ma jkollniex problemi fil-ġejjieni. Ma parti dan qegħdin verament nistennew bil-ħerqa li naħdmu flimkien ma' shadows u rapporter, grazzi. Um, Dita, are you? Mela, eh, Dita, kħeġbak tista t-skellem? Iva, grazzi. Grazzi. Mela, għal darbohra, nil-qa nil a dan iċoll li namlu l-għal nofsinar fuq dan il-rapport dini opinjoni tajba jina sen resaq ftit mendi fuq dan l għal net l-IPRs Dan huma iżjed mill-copyright waħdu, jiġifieri azzjonijiet għandhom jaħdmu biex iħarsu il-privattivi um, u il-marki tal-kummerċ. Umbatt innotajt fil tal inforzar u jina nishti ninforz ninforza din l-idea, inforzara fissu digitali wahdini u important vitali għawnek, specialment fil-gwad tal-ksur tal-IPR fil-ġejjini se jkunu permezz tal-beħ online fuq l-internet u jista' jkun anki l-kas anki jissa. it tillet fuq il-prodotti perikolużi għanna namlu iżjed biex inneħħu il- prodotti kontrafatti perikolużi misso jiena semmejdan dan il-punt mal-, mal kommissjoni fil-gwart tal il-lumbads folots. Dan għandu għanna inwissu anki fil-avvizi tal- tal-suq wahdini, anki jek dana mu miexet jimbija u issa fil-gwad tal- eh, għanna nipermettu il-chargebacks eh, fuq il-li titħallas titħallas lura jekk inti qed tixtri l-affarijiet kontrafatti, forsi dan mhux il mhux ehm, qed jintoġob mal-kumpaniji tal-karti ta' kreditu dan jkun tajjeb għall konsumaturi u l-produtturi jasbu għadar te qabel ma jipprovaw jbiħħom. Issa frikwat tal-infurzar tal-IPR, jina nil eh, il-qajt il-kontrolli tal dwana iżda rridu niffokawhom f'mod immirati illi tippermetti il-flessibilità eh, meta dawk li jiksru l-IPR eh, jgħaddu il prodott għalli ieħor biex jevitaw il-kontrolli. Nishtiq nirranġa nirringrazzjak u nawguralik għal kull rapporti li għandkom. Illi għandek, grazzi ħafna. Issa għandi mill-grupp ta' Gwe, suppost rappresentant fuq xawnek, issa l-ħodor tista titkellem jek joġbok. Iva, grazzi ħafna għal darboħra l-rapporter aħna u koll. Għanna zidit, mux tibdiliet li nishtiqu nresqu. Tajba, tajjeb illi l-opinjoni tenfasizza il-ksur fuq il-level kommerċali u jina naqbel ma' kollega tijaj li għanna nifokaw fuq dan il-punt. il punt u anki fuq l-idea li dawn li natu bizzet zmin l mizuri biex jitlu fis-seħħa. U anki nishtiq nirringrazzjakom tal-li urrejna l-evidenza li għanna bżon nibnu dawn il-mizuri li jimmiraw dak li jtiġri. Eh, firgwad tal-informazzjoni li tista' toqgħod fuq għandha tkun parti mill-pjantazzjoni firgwad ta' kwistjonijiet tal-IPR m'għandniex biżejjed informazzjoni missu m'għandniex diffiċli li konna studji indipendenti u naħseb hawnhekk għandu rwol importanti ħafna xi twetta. Xi wetta. Eh, kenna l-grupp ta' esperti mill-Istati Membri fil tal-inforzar tal-IPR u l l-opinjoni tal-Komissjoni fuq dan il-punt kena l-mistoqsija orali mill-Komitat ta' affarijiet legali u kena informazzjoni konfliġenti dwar jekk il-Parlament Ewropew jista' jibgħat xi ħadd hemmhekk. Naħseb li dan ikun utli ħafna il-Komissjoni legalment tista taħtar il-Parlament pala parti minn dan il-grupp ta' esperti u naħseb li jkun tajjeb kieku jista' jiċċaraw dan il punt ħaġa li għandha tissaħħaf l-opinjoni hija l-importanza ta' trasparenza. Aspett importanti ħafna tal-infurzar tal-IP huwa li huwa faċli biex in-nies jiskopru minu il-sit tal-IPR u dwar l-infurzar tiegħu. L-informazzjoni dwarra. Dwaru, dan din hija importanti ħafna u għandha x'taqsam mal-kummenti wkoll ta' Sinjor Kalas dwar il-rapport qabel li diskutejna fil-gwart tal-imġiba tal-konsumaturi biex ikonna mod faċli biex insegwu l-IPR dan huwa essenzjali. Issa fl-aħħar um, fl-aħħar diskussjoni li kena kena ħafna mistoqsijiet dwar il għaliex l-infurzar mhuwiex inkluż fir-rapport fil-direttiva tal-infosek dana biss dana mhuwiex parti mill-direttiva tal-infosok. Għanna l-opportunità hawnhekk illi għanna żewġ rapporti hawnhekk fl-istess waqt, rapport dwar il-kontenut ta' partijiet mill-copyright, speċjalment l-eċezzjonijiet u restrizzjonijiet u l-drittijiet esklusivi, u għalhekk nasab l-infosok u l-rapport tal-infosok għandu jiffoka fuq dan u mbagħad għandna rapport tal-infurzar illi għandu jinfoka fuq l-infurzar jina xtaqt najtek għax kien hemm emendi imresqin fil-kort fuq dan il-punt li fil-fatt jitrattaw il-kontenut tal-liġi tal-copyright. U bekk jekk nifridruhom dawn it-tnejn dan jgħin id-dibattitu. L-IPR fil-fatt huwa iżjed mill-copyright biss. U bekk inżommuhom mifrudin jekk jogħġbok. Fuq dan il-punt nishtiq nżid bidla li nishtiq nara illi nifirdu iżjed analitikament il-problema tas saħħa sigurtà u il-prodotti eh, perikolużi u l-ksur tal-IPR mill-banda l-waħda hija importanti li l-drittijiet tal- min ikollu drittijiet tal-IPR għandhom ikollhom drittijiet tagħhom inforzat inforzati iżda in ġenerali il-ħarsin tal-konsumaturi tal jinżammu u anki tħassib tal-konsumaturi fil ta' sigurta u bekk nifirdu paragrafu erba' f'żewġ partijiet. U bekk insolvu din il-kwistjoni. Barra minn hekk jiena kuntenta ħafna li naħdem mal-kollegi biex insib xi emendi inkomuni għax naħseb illi il-biċċa kbira tal-idea timorru fid-direzzjoni fl-istess direzzjoni. Grazzi. Äh, Sabine. Äh, vielleicht nur eine ganz kurze Bemerkung, weil der Kulturausschuss. Mela, forsi, komment asir. Inti semmejt il-Komitat tal-Kultura, nasab li jiena biss l-uniku membru hawnhekk prezenti llum ta' dak il-Komitat. Ma tħannix fid-dettal f'dawn il-kwistjonijiet fil-Komitat tal-Kultura kultura fuq il-dritti tal-copyright. Il-SND fil-fat fil-bicċa kbira res emendi u ħadmet fuq l-istess lista ta' punti. Il-Kumitat tal-Kultura l-ewwel irid jaħdem fuq id-dritti tal- tal-proprjetà intellettwali jew il-copyright għandna dejjem insommu dan f'moħħna Għawnek qed nitkellmu dwar direttiva tal-infosok u kif inu marbut mal-pjantazzjoni. Il-Kumitat tal-Kultura se jaħdem fuq dan iżda se jiffoka fuq l-aspetti biss tal-kultura li għandu xasu mal kultura Xtaqt biss namel dan ċar. Għax xaħatiħor li jixtieq jitkellem? Iva. Iva fil-qosor ħafna mux eh, se noqgħod nerġa' niftaħ diskussjoni fuq l-opinjoni għax naħseb li test huwa eċċellenti aħna bħala membri ta' IMCO u durom mhux qiegħed hawnhekk imma naħseb li forsi l-kumitat tista' eh, tajdilna u tagħti rendi kont tista' tagħti rendi kont ta' dak li jkun qegħdin nagħmlu hawnhekk. Any other speakers? Perhaps the rapporteur to sum up? Mela, taqsira jkerġbak mill-Kommissjoni? Grazie ħafna. Mela, nishtin ringrazzjakom għal-rapport u għal-diskussjoni tant pozittiv. Eh, Pero għandi xie kommentar fil-gwatin jura reda fuq il-kjarifika tal-grupp ta' esperti. Safejna fjena, ma nafx jekk il-parlament riċevi. Biex nitċaraw is-sitwazzjoni. Eh, mela, jien eh, eh, safejn jiena fimt il-Parlament se jkun jista' jibgħat ir-rappreżentanti għal grupp tal-esperti. Nasab dan huwa każ għall-istati membri kollha fil-skont il-ftehim interistituzzjonali hemm dik il-possibilità u bekk il-Kummissjoni se tibgħat kollox bil-miktub lilkom biex tiċċara s-sitwazzjoni. Mela, eh, jina, aħna nistaw nattendu dan il-gruppi meta aħna il-lead committee, il-kumitat leni Mela, jekk għandkom eh, sobija fil- eh, jekk intkom membri tal-kumitat tal-juri tistaw tattendu. Grazzi ħafna l-kommenti ta'kom. Mela, eh, nasab li l-iskadenza kienet qasira f'dan il-rapport li zaħanna konsens konsensu kolla unek tisaw tarawa din, din hija kwestjoni importanti. Jiena kont ristrit fil-klim li stajt nusa fil-opinjoni tantem punti li uftit mis suġġerimenti u suġġerimenti huma nilqaħħom żgur iżda jiena se nistenna ħarqana biex naħdem ma'kom, dan huwa tant importanti għall-ekonomija u tant importanti biex niskuraw Inti, dan inti semmejt il-punt 12, ovvjament din hija miżura volontarja dwar it-12 il-punt li jina ressa li inres u proposti biss jekk naraw li miżuri volontarji mhumiex qed jaħdmu biex bekk naqsmu l-aħjar prassi, nifirdu l-prassi, l-aħjar prassi ma l-istati membri kolla u biex naqsmu dak li jaħdem l-aħjar prassi dak verament importanti. Jiena um, il-ġimgħa d-dieħla samur foldem u wara il-rapporta dwar dak li ġara. Meta mur fħohim e- e- il-ġimgħa d-dieħla. Speċjalment jekk dan il-kumitat huwa interessat, jiena uh, nresaq rapport il-ġimgħa d-dieħla. Mela xtaqt eh, nipreċiza fuq dan. Ovjament hemm biżejjed żmien biex ikonna l-laqat informali barra il-ħinijiet tal-komitati nistgħu nagħmlu hekk. Jista' jkollna l-laqat tal-koordinaturi wkoll jekk eh, taħsbu li dan huwa l-aħjar mod barra l-laqat. Nixtieq nirringrazzjak Catherine għal dawn it-tliet rapporti kollha kemm huma u xtaqt inresaq punt sajr firgwat tal-differenza dwejn il-liġi u l-inforzar tal-liġi. Ovvjament meta aħna nabbozzaw il-regolamenti konna ħafna diskussjoni dwar eh, regolamenti aħjar għawnek għanna nizguraw li regolamenti li jiġu applikati jistaw jiġu infurzati. Umbat, aħna nħarsu lejn l-infurzari tard importanti illi għanna natu konsiderazzjoni jekk dwar jekk kull ma jaddi fil-komitat jista jiġi infurzat u jist nistaw ikonna fiduċa f'din il-possibilità. U nafdaw f'din il-proċedura. Mela, grazzi ħafna l-iskadanza tal-emendi hija għada għal darboħra, nirringrazzjakom għax xogħol tagħkom. Se nibdew il-laqa tal-koordinaturi fil-ħamsa illum. Iżda dik hija laqa ma' loqa. Grazzi. Issa neġa najt ħaġa, se niddiskutu dan mal-koordinaturi llum. Jiena eh, jina insib insiba eh, ħawadna ħafna jekk l-assistenti jgħodu bil edha fil-siġijiet tal-membri. Aħna noqogħdu fuqkom, nafu li xogħol tagħkom huwa fantastiku u vera tajjeb iżda eh, jekk u jajna uh, Um, l-assistenza tiegħek iżda jekk tevitaw illi toqogħdu fis-siġi tal-membri dan jgħinna ħafna, grazzi. Jiġifieri mingħajr eh, dana bla ebda disrispett lejkom. Grazzi ħafna.